prezentat Sur Kastek, Sur Rojtova, Sur Alvaro, Stavos Lambrinidi dwar in-nuqqas ta' proċess trasparenti u il-prezenza potenzjalment kontroversjali tal-kontenut tal-ftejim ACAC ġiet iffermata mill-maġġoranza tal-membri parlamentari. Din se tkun taħt l-artiklu 123 illi intbat il-daw kolla illi kellhom jirċivuha u eh, ukoll eh, l-ismijiet ta' signatari anki id-dikjarazzjoni bil-miktub numru 20-2010 prezentata Missur Mark Tarabella, Barbara Matera, Maria Cornelissen, Ilda Figueredo, Antonia Parvanova, dwar il-ħolqien jew twaqif ta' Sena Ewropea kontra il violenza fuq in-nisa li wkoll ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-membri tal-Parlament Ewropew. Anki din l-istqarrija se tiddaħħal taħt l-artiklu 123 tar-regoli tal-proċedura eh, se tintbat il-persuni rilevanti u se tkun memuża wkoll mal-minuti ta' din il laqgħa u l-ismijiet tal-firmatarji ikunu eh, ippubblikati wkoll. Signora Figueredo? Grazzi ħafna, Sur President. Jiena sempliciment xtaqt ngħid illi jiena